bliet tagħna iċ-ċittadini Ewropej qegħdin jitolbuna biex nieħdu azzjoni biex nwaqfu t-tisħin tal-pjaneta biex nwaqfu d-deforestazzjoni u l-bidla tal-klima. Il-bidla tal-klima mhix ħatieqa fl-ebda frontiera jew minħabba azzjoni li ħadd titieħed minn pajjiż wieħed minħabba li l-bidla tal-klima m'għandix mhix ħataffettwa pajjiż wieħed biss mill-ġappun sal-brażil l-awstralja sal-istati uniti ħataffettwana lkoll irridu niġġieldulha flimkien aħna rridu wkoll inħarġu lejn ġejjini tal-enerġija naħseb li wasal il-waqt li nabbandunaw teknoloġiji l-antiki importanti nistabbilixxu eh, metodi ġodda ejja nmexxu l qudiem l-Ewropa ejja investu iktar fix-xjenza u innovazzjoni ejja nagħmlu ftehim kummerċjali jista' jissodisfa iktar il-ftehim ta' Pariġi aħna għandna din l-għażla jekk naħdmu flimkien il-bidla tal-klima tista' tibdilna lilna lkoll. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Berensen. Grazzi ħafna Iva għandna responsabilità kbira għall ġenerazzjonijiet tal ġejjini u t-tfal tagħna. Jiena naħseb li rridu nagħmlu tliet affarijiet. L-ewwel nett irridu nkunu iktar ambizzjużi fuq eh, dan il-għan irridu wkoll naraw illi jkollna strateġija illi tfisser li aħna nkunu nistgħu nkunu eh, indipendenti aħna rridu naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu fl-Ewropa x'tip ta' Ehm, metodi ta' enerġija sostenibbli nistgħu nimplementaw. Apparti minn hekk għandna bżonn ta' ekonomija aktar ta' ħalli t-tfal tagħna jkun jistgħu joffru ġejjini għat-tfal tagħhom, jiġifieri għandna bżonn li jkollna perjodu ta' trastazzjoni tajba għall-industrija għandna l-infrastruttura tal-gas pereżempju li tista' tintuża iktar għal għanijiet iktar eh, sostenibbli u apparti minn hekk irridu nipprovdu wkoll perjodu ta' tranzizzjoni tajjeb naħseb li dan kollu jista' jenna biex aħna niskuraw li jkollna ambjent sostenibbli grazzi ħafna iva id-dimensjonijiet tas-sitwazzjoni jobbligawna biex nieħdu azzjoni minnu fih naħseb li is-settur agrikolu verament huwa l-iktar vulnerabbli f'dan kollu bir-rabta ma' setturi oħrajn iżda jiena naħseb illi il bdiew ewropej huma dawk li għandhom l-iktar responsabbiltà biex iħarsu l-ambjent fl-ewropa naħseb li din hija xi ħaġa verament importanti għall-benefiċċju ta' kulħadd u dan ifisser ukoll li aħna jista' u għandna jkollna aċċess għall-ikel prodotti tal-ikel ta' kwalità. Dan jkun iktar marbut ukoll anke mal-żida fil-popolazzjoni raġuni aħna rridu ngħinu lill bdiewa tagħna li qegħdin hemmhekk biex jiggarantixxu s-sigurtà alimentari tagħna. Jiena naħseb li l-istati membri rridu wkoll jaħdmu fuq programmi ekoloġiċi ħalli bekk ngħinu lill-bdiewa u anke naraw li jkollna pjanijiet iktar tajbin għall-ambjent. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ben Humeja. Grazzi ħafna Sinjura President, naħseb li s sostenibilta u ħarsin ambjentali u l-bidla tal-klima huma verament f'xi ftit mill-ikbar sfidi li aħna rridu naffaċċaw. F'Settembru aħna eh, fil-fatt kellna ħafna vittmi minħabba din disastru li seħ iżda aħna ilna snin nistennew li jsir xi ħaġa anke fuq il-ħarsien tal-ambjent naħseb illi l partit tax-xelluk qiegħed qisu iwaqqaf mill-possibilità li wieħed jimplementa ċertu miżuri naħseb illi fuq it-tisjin tal-pjaneta u s-sostenibilità u kif ukoll l-iżvilupp tal-kapitaliżmu din hija xi ħaġa li dawn huma kollha affarijiet importanti. Fis-sena 2019 jiena naħseb li l-programm ta' progress mhuwiex il-għadu tal-ambjent iżda rridu naraw li xorta waħda ħanoħolqu sistemi illi jistgħu joħolqu eh, spazji ħilsa u iktar eh, ħodor. responsabbiltà personali fil-kuntest lokali huwa importanti ħafna wkoll ġifieri jiena naħseb illi l-ambjent għandu jintuża bħala argument biex aħna niġġieldu nirpu battalji politiċi naħseb li wasal il-waqt li aħna nofru proposti reali liċ-ċittadini grazzi Grazzi ħafna l-Onorevoli Virkunen issa. Grazzi ħafna il-bidla tal-klima fuq rridu nagħmlu ħafna affarijiet iżda rridu niftakru wkoll dak li diġà għamilna l-għanijiet sas-sena 2020 ħajn tlaħqu żgur u anke ħanaqbżuhom dawn l-għanijiet il-kummissjoni qalet li dawn l-għanijiet ukoll ħajjintlaħqu u naqbżhom ukoll sakemm aħna nimplementaw ir-regoli kollha milli kienu adottati għandna l-pakkett tal-enerġija nadifa il-pakkett tal-ġestjoni tal-iskart restrizzjonijiet fuq l-emissjonijiet mill-karozzi u l-trakkijiet il-kbar l-istrateġija tal-plastik aħna projbixxejna wkoll l-użu tal-plastik li ntuża darba biss, jiġifieri għandna ħafna deċiżjoni tajbin li ttieħdu iżda issa rridu nkomplu għaddejjin bil bil-pass li bdejna bieħu naħseb li l-għanijiet tas sissa sena 2030 jistgħu wasluna biex aħna nixtiequ li nkunu mexxejja verament ta' importanza ewlin fuq il-livell globali. Grazzi ħafna l-Carvalho. Senior President, Kummissarju, naħseb li aħna rridu nisritu kontra bieta tal-klima u naħseb li għandna provi li qed juruna li dawn l li verament jeżistu aħna rridu nieħdu azzjoni anke b'mod responsabbli minn ma noħorġu b'wiediet li ma nistgħux inżommu jiena naħseb li rridu nirrispettaw l-impenni li ħadna u nibdew billi nimplementaw il-miżuri li diġà deċidejna dwarhom ħafna mit-teknoloġija li aħna eh, deċidejna dwarha mhix qed tintuża ġifieri rridu nadottaw miżuri alternattivi speċjalment wara li aħna nkunu analizzajna sew l-impatt ta' dawn il-miżuri għandna bżonn ta' iktar riċerka iktar eh, riċerka xjentifika iktar teknoloġija minħabba li b'hekk nistgħu naraw li ċ-ċittadini verament jistgħu jorbtu l-ġlieda kontra l-bidla tal-klima permezz ta' tmexxija industrijali b'saħħitha ħafna li tista' tgħinna aħna nżommu l-istess stil ta' ħajja li għandna grazzi ħafna nixtieq ngħidilkom li m'għandniex sistema tal-karta l-blu f'dan id-dibattitu issa jmiss lill-onorevoli kelly Grazzi ħafna jien għandi l-unur nirrappreżenta li rrappreżentajt lill-Unjoni Ewropea fil-ftehim ta' Pariġi f'Marrakesh u anke fil-Polonja u li kont ukoll qed nipparteċipa f'dan f'din id-diskussjoni minħabba li jekk kif qal għandna eh, emerġenza tal-klima hawnhekk u għal din raġuni qed nilqgħu wkoll l-impenn ta' Ursula von der Leyen li aħna għandna dan il-ftehim ambjentali. Naħseb li huwa importanti ħafna li aħna dan inkopru b'mod ta' emerġenza. Ikolli ngħid li aħna għedna li dan il-għan jista' jiżdied b'mod gradwali iżda fl-istess ħin huwa importanti ħafna li aħna ma naġlux wisq u ninsew dawk li kienu milquta ħafna minn hekk. Jiena naħseb transizzjoni ġusta hija importanti u jekk naraw u mhux biss hekk iżda aħna rridu naraw li l-istati membri jinżammu responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom hekk biss nistgħu nigarantixxu ġejjieni għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjin. Grazzi issa biex nikkonkludu l-Onorevoli Ferreira. Grazzi ħafna Sinjura President dan il-Parlament hija tinsisti ħafna fuq eh, din il- il-kwistjoni għandna bosta riżoluzzjonijiet bidla tal-klima iżda l-problema hija li s-suq tal-karbonju qiegħed ikompli wasal ħafna emissjonijiet u dan huma aċċettati minħabba li aħna xtaqna li ntejbu l-kompetittività u l-kummerċ internazzjonali huwa favur dan it-tip ta' industrija intensiva imbosta ftehim fil-qasam agrikolu li jista' jaqret u jneħħi dan dawn il-bidliet u naħseb illi dan kollu qed joħloq ċertu problemi. hemm bżonn li aħna nieħdu ħsieb l-ambjent u minflok ma nkomplu nirrepetu l-istess affarijiet naħseb li issa wasal il-waqt illi verament nibdlu eh, is-sitwazzjoni. Kummissarju Tinger. Sinjura, President Sinjuri, jiena flimkien mal-ħaddiema fil-kabinet tiegħi ħadd nota tal-kummenti tagħkom intom tkellimtu fuq l-enerġija fuq iċ-ċittadini fuq il-binjiet fuq is-settur tal-bidja u semmejtu bosta affarijiet li jibnu spettru pjuttost wiesa' u naħseb illi tajjeb li intom tagħmlu iktar pressjoni iva biex tiddefinixxu l-mod ta' kif għandna jkollna viżjoni ġdida ħalli b'hekk bl-ewwel proposta f'dan il-pakkett ta' Green Deal ikollna aħna l-possibilità li naħdmu iktar mal-imsiba fuq livell Ewropew. Ħalli l-urġenza u x-xewqa taċ ċittadini tkun meqjusa naħseb illi dan id-dibattitu wasal f'waqt importanti ħafna sa li ħajkollna din il-kummissjoni ġdida fl-istess ħin għandna negozjati għaddejjin bħalissa tal-qafas multianwali finanzjarju jista' jkun hemm possibilità wkoll ta' ta' titjib f'dan il-qafas u naf li hemm ċertu responsabbiltà jiena ħanejt lis sur Timmermans eżattament uh, ġara fuq dan kollu nirringrazzjakom ħafna tal-interventi u kontribuzzjonijiet tagħkom. Grazzi issa biex nikkonkludu l sinjora Tupurajn. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ladies and gentlemen, honorable Sinjuri, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Sur Kommissarju, Din kienet diskussjoni verament interessanti, smajt b'attenzjoni l-interventi tagħkom is suġġerimenti li għamiltu, grazzi. Kif għad fil-bidu ta' dan id-dibattitu, it-tisħiħ tal-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima saret ħaġa iktar urġenti minn qatt qabel u l-Unjoni Ewropea titturi ruħa determinata. Trid tmexxi aħna rridu naġixxu bħala mexxej globali fuq din l-azzjoni globali u bħala presidenza qegħdin naħdmu bla qiegħda sabiex niksbu din il-pożizzjoni. Aħna wkoll nixtiequ li jkollna ftejim fuq l-istrateġija eh, fit-tul tal-Unjoni Ewropea għall istrateġija dwar il-karbonju. Nittamaw li dana niksbu qabel it-tmim tal-presidenza tagħna tkun ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea tkun neutrali fir-rigward tal-klima sa eh, l-2025 sa kemm eh, tiħu l-inkarigu tagħha l komissjoni l-ġdida jkollna il-Fond ta' Transizzjoni Ġusta jina ottimista li l-istati membri jistgħu jilqgħu proposta ta' dan it-tip u li din tkun inkluża fil-budget għal seba' snin li ġejjin il-transizzjoni ġusta hija xi ħaġa importanti ħafna u dan huwa l-approċċ li għandna nadottaw dan is-suġġett jitlob dibattiti wisajn u inklusivi u iktar ma jkun opportunitajiet biex niddiskutu dawn is-suġġetti flimkien iktar jirnexxielna illi jkollna viżjoni komuni għall futur Mela l-presidenza tagħna tajt ejjew naħdmu flimkien għall-Ewropa sostenibbli għall futur sostenibbli. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna, Ministru, u bekk eh, nalqu dan id-dibattitu. Il punt li mis fuq l-agenda tagħna hija il-preżentazzjoni tal-rapport tal-Qorti tal-Awditurji għall-2018. Jiena nagħti merħba lil President Klaus Heine Lehne Qabel ma nibdew nixtieq ngħid illi fuq il-blue cards tistaw jew tirreġistraw kif eh, kontu tagħmlu s-soltu jew inkella tagħmlu dan b'mod elettroniku għal daqstant żguraw illi dejjem iġibu magħkom il-karta tal-vot. Jekk tixtiequ tinkitbu għal proċedura catch the eye, tistaw tagħmlu dan minn issa m'hemmx għalfejn tistennew sa tmiem tad-dibattitu dan għad kif għattilkom diġà tistgħu tagħmluh b'mod elettroniku. Mela meta kulħadd ikun lest, sibu postkom, taġlu xejn u mbagħad is-sur Lejna. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Vertreter des President, rappresentanti tal-Konsill, Kommissarju Ettinger u Sinjuri, Jiena verament kontent illi qiegħed hawnhekk illum bil-kollega tiegħi l-Onorevoli Lazzurju um, biex nwassillilkom dan ir-rapport għad l-2018 tal-Qorti tal-Awdituri. Jiena kontent illi qiegħed hawnhekk niddiskuti dan ir-rapport magħkom mela fuq xi se nitkellmu illum. Se nħarsu lejn is-sitwazzjoni attwali tal-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport annwali tagħna eh, jagħti jati jagħmel dikarazzjoni ta' eh, assikurazzjoni li tajt jekk il-flejjes ikunux intnefqu sew jew le fl-2018. Aħna verifikajna il- kontijiet għall-2018 u qegħdin ngħidu illi m'hemmx żbalji materjali fil-budget ta' l-Unjoni Ewropea dwar il-flussi ta' e, e, tħul fil-budget ma sibniex e, zbalji un bat aħna ħas rajna illi fl-infiq kienem zbalji ta' 2.6% ġifiri 2.6% tal-ħlasijiet ma jmissomx saru mill-budget tal-Unjoni Ewropea għaliex dawn kienu flus illi ntużawx skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu, din l-stima uh, ma tispjegax xi ħaġa importanti għaliex il-mod kif jiġu żburżati il-fondi eh, għandu impatt qawwi fuq il-marġni tal-iżbalji. Eh, ħafna mill-regoli għal-pagamenti għal-rimbors huma komplikati ħafna fejn il-beneficjarji jridu jippreżentaw talbiet għal spejjeż li jkunu daħlu fihom bħal pereżempju proġetti ta' riċerka marbutin mal-impjeg, proġetti marbutin mal-iżvilupp reġjonali u rurali. U Hemmhekk il-livell tal-iżbal huwa eh, smat li huwa ta' 4.5% imma r-riskju tal-iżbalji huwa inqas għal infiq fejn ir-regoli huma iktar sempliċi fejn il-beneficjarji jirċievu l flus jekk jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet. U hawnhekk qed nitkellem dwar għajnuna diretta għal bdiewa, spejjeż amministrattivi fellowships għall-istudenti jew inkella abboċ budgetarju għal pajjiżi terzi madwar 50% fil-mija tal- tal-kampjun li ħadna ma kienx fih żbalji. U hija għal din ir-raġuni li għat-tielet sena konsekuttiva aħna ħriġna b'opinjoni kwalifikata fuq in-nefqa jiġifieri iva imma għalhekk aħna naraw li huwa sinjal li ħeġġiġna lill kummissjoni u l-Istati membri komplew bil-progress illi inbeda fis-sentejn ta' qabel. Barra minn hekk, l-awdituri tagħna kellhom affarijiet pożittivi xjajdu fuq l-iżbalji ta' riskju baxx imma xorta għad hemm affarijiet serji li hemm bżonn li jkunu indirizzati fejn ir-riskju huwa għoli. Bħala parti mill-istrateġija multianwali tagħna, il-qorti ta' l-awdituri bbażat l-statement of assurance tagħha fuq l-approċċ bbażat fuq dikjarazzjoni li fisser li fil-futur aħna beħsibna nagħtu assigurazzjoni fuq il-management statement tal-Kummissjoni li hija bbażata fuq iċ-checks li jsiru minna stess u anki fuq livell nazzjonali fil-każ fejn il-ġestjoni tkun maqsuma. Għalhekk aħna qegħdin dejjem aktar naħdmu mal-Kummissjoni biex ikonna kondizzjonijiet xirqa sabiex eventualment nkun qegħdin noħorġu b'din l-attestazzjoni jiena niħol opportunità li nirringrazzja l-Kummissarju Wettinger u l-kollegi tiegħu għall appoġġ tagħhom u jiena ħerqan li nkompli naħdem fuq dawn l-affarijiet mas-suċċessur tal-Kummissarju Ettinger. Iva, um, aħna rridu nitalmu billi namlu, jiġifieri billi aħna nieħdu passi konkreti żgħar kemm ikunu żgħar. Jirnexxielna naslu għal dan il-għan. Jiġifieri fejn inkunu nistaw inserħu fuq ix-xogħol li jkun twettaq minn oħrajn u bekk nevitaw illi ikonna noqogħdu nagħmlu verifiki doppji. Membri distinti tal-Parlament, Il-kapitli individwali tal-rapport annwali disponibbli bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea jagħtu spjegazzjonijiet iktar dettaljati. Jiena uh, diġà tkellimt fid-dettall 15 eh, ilu quddiem il baġit il-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju peress li ħafna minnkom kontu preżenti dakinhar mhux se noqgħod nirrepeti. Sinjuri, Hemm punt wieħed illi jiena ma nistax nisħaq fuqu biżżejjed. Aħna qegħdin verament f'salli pittoroq. Beda mandat ġdid, stat membru wieħed qiegħed fil-proċess li joħroġ mill-Unjoni Ewropea u s-27 pajjiż liħor qegħdin eh, fl-aħħar fażi tan-negozjati fuq il-qafas finanzjarju plurianwali għas-snin 2021 sa l-2027. Ix-xogħol ta' verifiki illi il illum juri illi minkejja li għad baqa' ħafna problemi L-Unjoni Ewropea għat-tielet sena konsekuttiva laħqet standards oljien ta' fil-verifiki u fil-trasparenza bil-mod kif fuq il-flus tagħha. Aħna nistennew l kummissjoni l-ġdida u l-Istati membri biex ikomplu b'dan l-isforz u jibnu fuqu. U qegħdin inserħu fuqkom il-koll preżenti hawnhekk sabiex taħdmu magħna biex tiżguraw illi din ix-xewqa tagħna issir realtà. Grazzi. Dankeschön. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissarju Ettinger. President, Sinjuri, jiena nixtieq nibda billi Ningrazzja l sur Lazaru u s-sur Lene u l-Qorti tal-Awdituri kollha għax-xogħol eċċellenti li għamlu u għall kooperazzjoni tajba illi eh, kelkom mat-tim tiegħi f'dawn l-aħħar snin. Naħseb illi flimkien irnexxilna namlu ftit progress u naħseb għatem lok biex inkomplu namlu aktar progress. Aħna fil-Kommissjoni u fil-Komitat għal Eh, il-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju, il-Kommissjoni u il-Orti tal-Awdituri mal-assistenti esperti. Aħna għanna standard zoljien għal dik li għandax taqsam it-trasparenza, għalli xaħna għanna il- l-obbligu u dmir illi natu sodisfazzjon li ċittadini li kontribwixxu il-flus għal budget u għandhom id-dritt ikun jafu kif qed jintnefqu dawn il-flus. Kif din il-Kummissjoni se tispiċċa sam il-mandat tagħha se tħalli il-budget b'saħħtu. Eh, tnax-il darba għallulna illi il-verifika irnexxiet kienet waħda tajba, il-rata tal-iżbalji eh, naqset, kien minn 4.7% il-5 snin ilu 2.6% din eh, fl-2018. It-tielet net il-qorti tal-awdituri għat-tielet darba għat-tielet sena konsekuttiva waslet għal konklużjoni li il- il-mod kif aħna namlu l-verifiki tagħna waslithom għal biex jagħtu opinjoni pożittiva minn flok negattiva u mbagħad dwar kif ikunu ġestiti u mmexxija il-programmi kien hemm titjib ukoll fil-mod kif qed jintefqu il-flus mill-budget Ewropew il-budget Ewropew huwa importanti għal miljuni ta' ċittadini riċerkaturi bdiewa u studenti u operaturi ekonomiċi. Terz huwa ġestit konġuntament mal-istati membri u aħna inserħu fuq il-kooperazzjoni u inserħu wkoll fuq l awtoritajiet tal-istati membri li biex jimplementaw il-liġi Ewropea b'mod korrett. Dan huwa importanti fil-kontest pereżempju tal-politika ta' kożjoni jew tal-politika agrikola komuni fejn għanna 70% tal-budget bħalissa. U aħna grati ħafna lill awtoritajiet reġjonali u lokali għaliex nistgħu nserħu fuqhom il-Kummissjoni ħolqot regoli stretti ħafna l-ġestjoni xirqa tal-finanzjament. Alla volja il-flejjes jintnefqu il-bot ħafna minn Brussell, għandna struttura ċara ħafna u kull ħolqa fil-katina taf x'inhuma ir-responsabbiltajiet tagħha u eh, nafu u koll, jafu u koll illi jekk isiru zbalji dan se jkollhom il-konsegwenzi. Imma issa em, inqas konsegwenzi għaliex issa nistaw nitolbu lill-istati membri jagħtu lura l-ammonti illi ikunu irċivewhom meta ma kellhomx dritt għalihom u il-rata tal iżbalji fil-moment meta jsir il-ħlas hija importanti f'dan il-kontest u anki r-rata tal iżbalji li skont tambat ikunu jridu jsiru l-korrezzjonijiet. Imma dawn tal-aħħar huma importanti ħafna għal kontribwenti tat-taxxa u s-sena li għaddiet kienet 0.8% li xiċ ċittadin minn xiex jimpurtaħ. Jimpurtaħ mill-flejjes illi jintnefqu ħażin wara l-korrezzjonijiet kollha dawk il-flus illi jkunu nataw bizbal u ma jkunux itħalsu lura. Kenna xi problemi pereżempju bil-ġestjoni ta' programmi ta' koeżjoni f'ċerti stati membri. Fl-2018 u għawnek biss kienem aktar zbalji mill-sena ta' qabel. Aħna dana eżaminajnieħ eh, Eh, flimkien mal istati membri sen tuwom l-lajnuna u l-pariri li l-istati membri sen issemplifikaw l-affarijiet fl-MFF li jmess u nieħdu miżuri u koll. Madana kollu fil-kampjun illi l-orti tal-awdituri abdet biex tagħmel l-analiżi tagħha, il-biċċa l-kbira tal izbalji eh, inqabdu in u ġew korretti Sinjuri, jiena naqbel mal-qorti tal-awdituri illi meta regoli ikunu ikkomplikati ħafna dawn jikkontribwixxu biex isiru aktar żbalji. Għalhekk aħna issemplifikajna ir-regoli imma daħħalna wkoll miżuri ta' komunikazzjoni u ta' taħriġ sabiex il-beneficjarji jista' jkollhom aċċess aktar faċli għal dawn il-fondi. Wara l-2020 se jkun hemm aktar semplifikazzjoni fir-regoli u jiena nitlob lill-leġislaturi fil-kontest ta' l-MFF il-ġdid biex jiffukaw fuq is-semplifikazzjoni u biex jikomplu jagħmlu sforz biex jissemplifikaw ir-regoli biex jevitaw kemm jista' jkun komplikazzjonijiet bla bżonn. Aħna se naħdmu mal-sħab tana tagħna biex nidentifikaw il-kawżi għall-iżbalji li saru u nippruvaw nindirizzawhom u neliminawhom. Issa dwar il-prestazzjoni Il-prestazzjoni hija meqjusa bħala eżempju tajjeb ħafna ta' kif għandhom jintnefqu il-flejjes. L-OECD poġġitna fil quċċata tal-lista dik li hija prestazzjoni tajba. Aħna ippubblikajna informazzjoni dettaljata dwar kull programm Ewropew. Aħna għamilna sforzi kbar biex niżguraw illi il-budget ma jintnefaqx biss kont ir-regoli imma illi aħna nifinanzjaw ukoll programmi illi jindirizzaw problemi li jikopru l-Ewropa kollha u jinvolvu ħafna nies. Il-Kummissjoni għadha determinata biex tiżgura illi ir-rapportar u l-prestazzjoni tagħha jqisu l prijoritajiet u li dawn l-affarijiet jittejbu il-ħin kollu. Il-valur eh, miżjud se jkun titjib fl-MFF li jmiss. Aħna sa ċarajna l-affarijiet u l prestazzjoni issa il-performance edha tingħata ħafna iktar importanza. Il-antana huwa li niżguraw li intom bħala l-persuni li tieħdu deċiżjonijiet u ċ-ċittadini tagħna jkollhom. Eh, l-aktar ammont ta' informazzjoni possibbli fuq kif jintnefqu il-flus mill-budget Ewropew nixtieq nirringrazzja l qorti tal-awdituri kollha u t-tim tagħhom u l-kull min jaħdem fil-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju u nixtieq ngħid li x-xogħol li intom għamiltu huwa xogħol verament eċċellenti u għamiltu biċċa xogħol verament tajba. Issa nistennew li ikun hemm il- <clears throat> il-clearance tal-budget il-kollegi tiegħi jitkellmu aktar dwar dan f'Novembru u mbagħad il-Kummissarju jkun hawnhekk f'Diċembru u nittama li jkun is-suċċessur tiegħi u mhux jiena. Befinden etwas genauer als sonst auf die Einhaltung der Redezeit. Ach, Kommissarju, jien se nipprova nassigura li kulħadd iżomm mal-ħin tiegħu għaliex inkella se jkollna problema bil-ħin. Is-Sinjura Holmaje. Signor President, Sur Kommissarju, Eżis kollegi, l ewwel net jiena nixtieq li nibda billi ringrazzja ħafna lil Arti eh, tal-Awditurja din il-kooperazzjoni tajba ħafna l-kwalità tax-xogħol li aħna stajna nigwadanjaw minna u grazzi ħafna wkoll il-Kummissarju Oettinger illi aħna rajna li inti kontattiv ħafna koll u għent kem stajt jiena naħseb li l-izviluppi e kif qal il-President e, Lena verament sviluppa b'mod tajjeb u naħseb li għandna il-negozjati tal-MFF li huma importanti ħafna naħseb li apparti minn hekk kemm bosta affarijiet illi qegħdin iwasslu għal kwoti ta' żbalji illi hija xi ħaġa illi torbot ukoll mal-gold plating illi fl-istati membri qiegħda tagħmel affarijiet iktar ikkumplikati milli huma bħalissa jiena nixtieq nitlob lill-kummissjoni biex fil-kuntest ta' dan kollu tissimplifika u tkellem lill-istati membri b'mod iktar sempliċi minħabba illi jekk ħankomplu nsidu l-kumplessità mbagħad l-istati membri ħajsibu eh, iktar eh, problemi u fil-fatt ipoġġu mbagħad it-tort fuq Brussell minkejja li mhux l-Unjoni Ewropea vvintat dawn ir-regoli nafu li hemm ċertu problemi anke bl-awtoritajiet nazzjonali naħseb li naming u shaming mhux biżżejjed mhux ħanvvanzaw b'hekk jiena naħseb irridu nassumu wkoll responsabbiltà ħalli naraw kif is-sitwazzjoni Eh, nazzjoni tista' twassal għal funzjonijiet ta' awditjar jiena naħseb li anke permezz ta' għajnuniet tekniċi għandna nagħtu garanzija tagħhom minħabba li għandna bżonn ta' ehm, awditjar tajjeb ħalli bekk ikollna sistema trasparenti kemm jista' jkun. Das Wort für eine Minute die Kollegin Penkova. Grazie ħafna issa is-Sinjura Penkova għal minuta. Grazzi, Signora President. Surlene, Lene, Komissarju Ettinger, grazzi ħafna tal-istqarrija tagħkom u anki tad-dettalji li tajtna fuq ir-rapport. Aħna kontenti Il-konklużjoni finali tal-Qorti tal-Awdituri għal-2018 huwa tajjeb ħafna tajjeb illi naqqatzna il-rating tal-iżbalji imma imrata aktar għolja fil-sfera ta' koeżjoni. ċertu data provduta mill mid-direttorati tal-impjiegi joħolqu tħassib u hemm bżonn reazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, però nistgħu naraw dan fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza. Fl-aħħar jiena nixtieq nilqa l-inizjattiva pilota tal-Qorti tal-Awdituri u tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-Istati Membri. Grazzi ħafna. Signora President, Kommissarju, kollegi, jiena nixtieq l-ewwel nett ukoll nirringrazzja lill President tal-Qorti tal-Awdituri kemm għall preżentazzjoni tar-rapport annwali manki għax-xogħol illi għamlu il-servizzi tal-Qorti tal-Awdituri u kif fil-Kumitat din il-preżentazzjoni temm il-proċess ta' kwittanza tagħna u għalhekk aħna qegħdin fil-bidu tax-xogħol tagħna u għal dak li għandu x'aqsam l-effikaċja l-missjoni tagħna mhix sempliċi, irridu rridu nsibu il-bilanċ bejn budget li huwa ambizzjuż imma wkoll realist. L-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel wedit illi mbagħad ma tkunx tista' iżommhom. Din hija l-rapport tal-qorti huwa pożittiv imma hemm ċerti punti fejn irridu noqogħdu aktar attenti. Dan huma problemi li mhumiex ġodda l-eżami tar regoli tal-rimbors, għaliex dana jiġġenera ħafna żbalji, ir-rata tal iżbalji fil-nefqa fejn ir-riskju għoli, il-rata ta' assorbiment xerti pajjiżi, il-gold plating u l-bżonn ta' semplifikazzjoni amministrattiva, ehm, l-eżattezza tal-ammont tal-risorsi propji, per eżempju mid-dwani, u nkella fil-żbalji fil-fond ta' svilupp eh, Fond Ewropew l-Iżvilupp Kulħadd irid jaħdem biex narmonizzaw il-proċeduri ta' verifika u l-prattiki kollha involuti f'dan. Aħna nitamaw li se jittieħdu inizjattivi mill-qorti u mill-Kummissjoni sabiex nallinjaw il-proċeduri l-metodi tal-verifiki sabiex nigarantixxu sempliċiment l-affidabilità tal-informazzjoni biex l-impatt u l-effikaċja tal-politiki jrid jissaħħaħ kontrolli budġetarji u verifiki effiċenti. Palma tafu l-kalkolu tal-impatt tal-prestazzjoni huwa priorità tal-grupp politiku tiegħi u għalhekk inħeġġeġ l qorti tal-awdituri biex tagħmel iktar verifiki fuq il-prestazzjoni sabiex taraf u tagħmel ċert li l-politiki u l-programmi ikunu implementati b'mod effettiv u b'mod effikaċi. Grazie. Merci. Essa e Grazzi ħafna issa għal grupp tal-ħodor is-Sinjura von Kramon Tobedel. Grazzi President. Nirringrazzja l kulħadd tal-kooperazzjoni f'terminu tal-aħħar rapport. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu lejn in-numri ta' sena finanzjarja tal-2018 madana kollu rridu nassiguraw li l-budget tagħna jkun wieħed sostenibbli Dan juri mhux biex samilna fl-2018 imma jindika wkoll ta' x'għandna nistennew fil-futur. L-impenji dejjem baqgħu jikbru fis-snin li għaddew u fl-2018 wasalna e, f'numru rekord 281 biljun euro. Se jibqa' jikber fis-snin li ġejjin dan għandu sinifikat eh, politiku rridu nassiguraw illi l-propjazzjoni tal-pagamenti tkun disponibbli biex tkopri l-ammonti kollha li huma mistennija fl-ewwel snin tal-MFF għaliex inkella se nipperikolaw il-programmi tal-MFF. Aħna l-Istati membri, aħna enormi, speċjalment eh, fl-Istati membri taċ ċentru u tal-Vant. Hemmhekk jista' jkun hemm problema strutturali wkoll Irridu nieħdu passi biex innaqsu l-backlogs u jkollna assorbiment ta' malajr tal-istati membri li qegħdin lura biex ikollna budget tal-Unjoni li jkun sostenibbli mhux biss fi żmien qasir imma anke fi żmien medju u fit-tul l-assorbiment tal-fondi jiġi bis-simplifikazzjoni u tkellimna fuq dan, rridu nevitaw li jkollna pressjoni kbira fuq l-MFF il-ġdid. Grazzi. Grazzi, issa Is-surkus għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Grazzi, Iva, fuq il- Din il-kwestjoni jina naħseb li kikul qorti tal-awdituri ma kienx jeżisti rridu nivventaw naħseb li x-xogħol li tagħmlu intom President Lene huwa verament importanti għalina l-koll u verament aħna nismawkom. U apparti minn hekk iżda nfaddal ħafna affarijiet li rridu nagħmlu mill-rapport tas-sena 2018 naħseb li dan ħareġ biċ-ċar. Nixtieq nikkwota wkoll xi ħaġa illi fis-salmi numru 10 naraw illi kien jgħidu illi qegħdin nippruvaw aħna naraw x'inhuma l-affarijiet li eh, marru ħażin minħabba li issa qegħdin jintnu għal din raġuni jiena naħseb illi importanti li jekk inti tiltaqa' ma' ċertu problemi tgħidilna u x-xogħol li qegħdin tagħmlu intom huwa verament siwi, grazzi. E grazzi issa li sijar is-sur Tsarneski għal minuta u nofs. Signor President, Kommissarju, President tal-Qorti tal-Awdituri, dan huwa dibattitu importanti ħafna nirringrazzjaw lill qorti tal-Awdituri illi għandhom rol importanti ħafna. Fl-2018 in-nefqa tagħna telet għal madwar 157 biljun euro. Dan huwa wieħed fil-mija tal-GDP kważi u allura huwa importanti immens li din in-nefqa tkun konformi mar-regoli, però tagħti wkoll riżultati li jilħu l-miri. Inti semmejt ir-rata tal-iżbalji il qiegħda eh, fuq livell ta' 2.6% dinja konformi ma' sentejn ta' qabel, pero is-sena l-oħra ir-rata ta' zbalji kienet 2.4% u għallura hawnhekk il-mistoqsija tiegħi ir-rata ta' zbalji qiegħda tikber jew inkella dinja xi ħaġa kosmetika u bidla statistika u, u mhix xi ħaġa ta' min li ta' min jinkwita fuqha. Jiena naħseb li nistgħu nkunu kuntenti dwar l-impenji li għanna għaddil il-ħin u għallura nishtiq nir-ingrazzjak għal kooperazzjoni li kellek mal-Komitat tal-Budget. Issa għal-gwe l-Onorevoli Ferreira. Però jidher li mhux qiegħdaw il-kollega Ferreira mela is-sur Hiva għal minuta u nofs. l rapport tal-qorti tal-awdituri juri n-numru ta' irregolaritajiet zdiet fl-2018 4.14 biljun euro kienet ir-rata. It-tranzazzjonijiet billi għandu budget ta' 864 biljun euro e, ma ntużawx tajjeb l-aħħar. Ma nix riżultati tal-audit fuq paġna 189 taħt il-budget tal-Europa għanna 10.5 biljun euro u aktar minn 150 pajizi illi e, intafqu fuqhom dawn U dan ma kienx tajjeb għall-istima tal-izbalji, ħana me ħaġa ċari. Jiena marriċ il pajjiżi ħallas għax ċentezmu ieħor eh, lill-Unjoni Ewropea. Bħalissa qed jibżgħu minn elezzjoni f'pajjiżi jistgħu jdumu jiġru mill-elezzjoni ma, ma jistgħux jibqgħu jinstaħbew wara subajhom. Fl-elezzjoni li jmiss l-għażla se tkun ċara nifirmaw trattat Ewropew fejn inti trid tħallas ħafna flus jew inkella hu kontroll bi Brexit ċara. Il-partit tal-Brexit rebaħ l-elezzjonijiet f'pajjiżi u għalhekk qegħdin hawnhekk u aħna se nagħmlu preżenza tagħna fil-elezzjonijiet li ġejjin. Grazzi l-Onorevoli Szedowicki. Tajjeb jettu kull-jom i-proset, Signora President. Ħafna kollegi jemnu li iċ-ċirku tal monti Python għadda. Pero is-sur Hiver konvinċili li l monti Python fil-fatt ħadu ħaj għadu għaddej eh, bil-performances tiegħu. Is-sur Hiver u sħabu fil-fatt jirrappreżentaw il-Monty Python sur Haven eh, naħseb kellek problema taqla taqra rapport, naħseb rajtu biss id-dettalji li referejta li jom inti qed daħkuna għax qed tħallat ħafna affarijiet li xaqsmu fl flimkien. Qed nistennew ir-Renju Unit jgħidilna meta fl-aħħar se jitlaq mill-Unjoni Ewropea ħadd ma tużhom komaw. Issa rigward ir-rapport dan huwa bidu għal aktar audits fl-Unjoni Ewropea speċi ta' qed jgħid li saru audits fl-istituzzjonijiet Ewropej u l-audits juru eh, illi għatem ħafna farijiet x'nistgħu ntejbu. Speċjalment fuħut mill-kapitli rridu nifukaw fuq effettività aħjar ta' kif il-konklużjonijiet ta' dawn ir-rapporti jintużaw. U kif dawn ir-rapporti jiġu preżentati mbagħad lill pubbliku Rridu naraw ukoll se jkunu r-riżultati ta' dan il-proċess. Ir-rapport huwa bażi tajba għad-diskussjoni fl-aħħar ħames snin inbidlu ħafna affarijiet u nispera illi il sarju li jmissa l budget is-surħan ħajamel aktar bidliet qed nħares il-qudiem li il-blue card li qed jolluli. Tajjeb, innotajt. <laughs> se taċċetta l-blue card? Iva? Fidejkom. Jina nishti nifraħ eh, il-kollega MP li għandu ħafna poċ eh, fil-kamra u dim sabieħ tara dan. Il-mistoqsija li għandi għal membri onorevoli i ek, inti użajt l-analogija tal-Monty Python. Hija analogija tajba naħseb illi kien is-sur sewt illi kil kem fela hekel. Eh, u allura dan jirrappreżenta sew il-budget għax dejjem jieħu dejjem aktar. Eh, tista' tilluminana aktar fuq din l-enoloġija ġenjali li għamilt inti proset għamilt il-mistoqsija fuq 30 sekonda mela tweġiba ta' 30 sekonda. Eh, eh, aziz kollega, nishtiq back. Pero timmotivani nuża analoġija oħra minn flok. mill-rizorsi brittaniċi tad daħli għandkom. Monty Python eh, għadu għaddej bikom Iva. Immanki t tv series Yes Minister isa għaddejja u eh, il-mistoqsija tijak hija tweġiba li tixtieq isman t stess. Mela la darba edin tart ħafna fil-ħin għanna eh, blu kartu waħda biss, nasab illi ħattu pjaċir bizzejiet, u issa se nkompli bis-Sur Garcia Munoz. Grazie. Grazzi ħafna, Sr. President, grazzi l-Kummissarju Tinger, grazzi wkoll l-President Lejna tal-prezentazzjoni tar-rapport annwali l-Parlament Ewropew. Jiena kont xatew rapporter fis-sem Soċjalisti Demokratiċi u nixtieq ngħid illi fil-rapport Naħseb li kien hemm nuqqas ta' attenzjoni għal ġestjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet fis-sena 2018 jiena naħseb li ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni fuq il-Kummissjoni eh, Ewropea u l-Parlament Ewropew. Jiena naf li l-indiċi tal-iżbal kien eh, pjuttost baġ dawn l-aħħar ftit snin iżda jiena naħseb li attenzjoni iktar dettaljata tista' żgur fetwa il-fatt li affarijiet li rridu jsiru iktar b'mod effiċjenti u dan jista' jgħin ukoll lill-Parlament Ewropew. Jien naħseb li dan it-Tribunal dan fil-fatt il-qorti tal awditurja qiegħda tagħmel dan ix-xogħol u naħseb li allura tista' ssib il-mezzi ekonomiċi u tar-riżorsi umani biex tagħmel rapporti anke l-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Boyer. Bonsoir, Monsieur le Président. Onorevoli Boyer. President, Grazzi għal xogħol importanti li qed tagħmlu fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea kif għattu intom stess fir-rapport tagħkom dan il-budget eh, jirrappreżenta biss wieħed fil-mija tal-GNI tal-Istati Uniti u iktar minn 80% fil-mija tar-riżorsi huma jiġu mir-riżorsi mill-Istati Membri li huwa diffiċli li ċ-ċittadini jifhmu kif jinħadmu dawn u illi kif rajna dan l-aħħar anke eh, fl-emiċiklu jwassal għall-iktar populiżmu issa aħna qegħdin ħafna illi nixtiequ li l-Unjoni Ewropea jkollha malar kemm jista' jkun budget illi ikun eh, kbir biżejjed biex tkun tista' tissodisfa l-ambizzjonijiet tagħha bih, jiġifieri li jkun inkludi riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea mingħajr taxxa addizzjonali għall-individwi u għall-familji u fl-aħħar Unjoni Ewropea li jkollha proġetti tagħha ta' interess kontinentali li l-Unjoni titkun kapaċi illi tissodisfa l-istennijiet ta' ċittadini li jesprimew ruħom bil-vot tagħhom. Għalhekk aħna nifirħu nirringrazzjawkom għal eh, xol li intom tagħmlu eh, biex eh, li qed biex joħroq iktar fiduċja bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha. Grazzi. Als nächstes spricht der Kollege Le Breton. Eine Minute. Merci. Grazie, Signora President il-Rassemblement Nazzjonal dejjem ħassil li politika tal-azil kellha tibqa kompetenza nazzjonali l-Qorti tal-Awdituri Ewropej tawnu raġun fir-rapport tal-2019 u qal li hemm eh, l-EASO hija jaħdem ħażin mill-2000 paġna 202 sal-2013 narraw li l-Aġenzija kellha kontratti illegali għal ammont ta' 3 miljuni u nofs iktar serja Din l-Aġenzija fl-2018 għamlet ċiri pubbliku ta' 50 miljun euro li kienu tant eh, ovvji li kienu illegali li kellha twaqfu dan. Umbat jiena qed nikkwota mir-rapport eh, l-sitwazzjoni ta' riżorsi umani marret mill-ħażin għall-art tantu hekk li direttur eżekuttiv kellu jirriżenja Dawn huma affarijiet li kexkxuk xuku juri li l-Qorti tal-Awdituri tagħmel xogħla sew imma wkoll li l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi tiġġestixxi l-politika tal-ażil tal-pajjiżi tal-Istati Membri. Grazzi ħafna. Minuta Sinjura Aguilar. Grazzi ħafna Signor President, nixtieq illi nirringrazzja ħafna l-President tal-Qorti tal-Awditarju l tal-Awditurju u l-Kummissarju kol tal-Ippreżenta il-rapport ta' kif eh, għaluma tnejn għas-sena 2018 il-rata ta' l kienet ta' inqas minn 2%. Jiena naħseb iżda li fir-rigward tal-park u r-riżorsi naturali nafu li qegħdin jagħmlu ħafna sforzi biex għan nisimplifikaw il-xogħol tal-istituzzjonijiet amministrativi iżda naħseb li xorta waħda qed jiżdiedu qed jiżdied id-dejn jiena naħseb in-nuqqas ta' simplifikazzjoni d-demokrazija l-burokrazija li dejjem qed tiżdied naħseb li qed jikkondizzjonaw l-attività tal-bdiewa tagħna li għandhom jiddedikaw iktar ħin għal dan ix-xogħol u mhux għal dak li fil-fatt uh, jendu xaqsam mal burokrazija ġifieri jenfukaw fuq hekk. Grazzi sal minuta u nofs il-Klorevli Pinjevoli. Grazie Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare la Grazzi ħafna nixtieq ringrazzi ħafna lill qorti tal-Awditurja x-xogħol kollu li jagħmlu naħseb illi qed jagħmlu xogħol verament importanti għall-Parlament Ewropew minħabba li permessa dan ir-rapport għandna xogħol iktar faċli u għandna iktar ideja ċara ta' x'inhuma l-problemi rridu nsolvu. Fir-rapport għanna t sena 2018 aħna tkellimna fuq ċertu titjib minn snin eh, meta qabel ma' snin ta' qabel jien naħseb li l-livell tal-iżbalji qiegħed eh, ikompli jinqas jonqos. 2.7% jiena naħseb xorta waħda l-Kummissjoni tagħmel iktar sforzi biex ikun hemm iktar trasparenza fl-użu tal-fondi pubbliċi u fl-istess ħin naraw li jkun hemm iktar kooperazzjoni intensiva mal-qorti tal-awditurju hemm ċertu affarijiet importanti anke fil- Eh, fil-portafol 3 u 4 fuq ir wol tal-Ewropa, naħseb li ma kienx possibbli li naqsu l-indiċi tal-iżbalji f'ċertu setturi anke fil-kuntest tal-koeżjoni żvilupp rurali kif ukoll programmi speċifiċi bħall Erasmus u l-Orizzont 2020 nafu li xorta waħda hemm problemi li għandna naffaċċaw u nippruvaw insolvu kemm jista' jkun malajr ġifieri nixtiequ li jkun hemm iktar eh, ġestjoni tajba fil-kuntest tal-kontroll u awditjar aħjar biex naraw il-politika għandha tkun implementata b'mod effiċjenti ħalli bekk ikun nistgħu nigarantixxu liċ-ċittadini ħalli l kontribuzzjoni tagħhom jintefqu b'mod xieraq ħalli bekk intejbu s-sitwazzjoni kif hija ehm, maħsuba għal ċittadini għall benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi Rivelli Novakov. Thank you very much, Chair, dear Commissioner. Aziz President, Komissarju, kolli najt li jiena ftit eh, sorpriz li nara daqsek passjoni dwar din l-evalwazzjoni, però sabiħa tara u dak li ntqal dwar in-numri, l-istatistiċi u l-persentaġġi. Uh, Però nixtieq nitkellem dwar xem wara daw in-numri, jiġifieri nies, kumpaniji u l-proġetti tagħhom. Tajja li intom qegħdin tfittxu l-iżbalji fir-rati, intom verament tieħdu ħsieb minn ħalla 16 il bib tagħhom. Però barra naraw ir-rata ta' żbalji rridu nikkonsidraw ukoll x'inhuma il-kwalità ta' dawn il-proġetti. Laħqulan li kienu ddisinjati għalihom, laħqu il-metodi tajba iġifiri il finanzjamenti iva tefa' imma l-anijiet intlaħqu rridu nikkonsidraw il- Aħna sorbejna biss 30% f'dawn il-programmi u din dan huwa minħabba l-burokrazija jiġifieri għandna bżonn kontrolli bażat fuq ir-riskju. Dawk l-aġenziji illi għandhom track record tajjeb għandhom ikollhom inqas kontroll u dawk illi l-iktar ikollhom żbalji għandna nikkontrollawhom l-akkar bekk nistgħu nsibu soluzzjoni bilanċjata biex aħna e, inservu l-interessi ta' min ħalla sit u nejnu l-beneficjarju kollha jużaw dawn il-fondi minna tal-Unjoni. Grazzi. Issa għal-minuta is-sur Ċiniċċi. L-Onorevoli Ċiniċċi. Grazzi, President, il-rapport annwali tal-2018 tal-Qorti tal-Awdituri prezentanna sitwanet finanzjarja tal-Unjoni Ewropea li qiegħda tittieb meta mqabla ma' snin ta' qabel għall-volja kif intqal għatem żoni fejn hemm eh, problemi li ħallu impatt fuq il-budget mod partikolari fil-qasam fil fejn ir-riskju huwa għoli anke fil-finanzjament tal-agrikoltura mill-istess qorti qalet li l-komplessità tar-regoli ta' aċċess għal fondi jiġġenera ħafna żbalji għalhekk hemm bżonn disciplina inqas teknika li jippermetti lill agrikolturi l-SMEs li jużaw il-fondi eżistenti u ma jagħmlux żbalji. Imbagħad hemm bżonn li nagħmlu iktar biex eh, għal prevenzjoni jekk nasbu li biss 11 il-stat membri membru um, program kontra l-frodi għalhekk li l-Kummissjoni għandha tippromovi iktar regoli omogenji fl-Unjoni Ewropea u tħeġġeġ l-istati biex jadottaw politiki kontra l-frodi u attivaw l-istrateġiji interni kollha l-prevenzjoni ta' kontroll disponibbli sabiex ikun hemm ħarsin aħjar tal-baġit tal-Unjoni. Grazie. Als nächstes erhaltet das Wort für eine Minute der Kollege Jurzika. Grazie, l'onorevole Jurzika. Grazzi ħafna nixtri ringrazzja lill-Qorti tal-Awdituri għax-xogħol eċċellenti illi għamlu u naħseb li l-Qorti tal-Awdituri nixxilhom jivverifikaw il-programmi kollha u qegħdin ukoll jaraw illi hemm bżonn il-noqodu attenti mhux minħabba li mhux dejjem aħna qegħdin nagħtu l-impressjoni l-aħjar impressjoni fuq l-implementazzjoni tar-regoli jiena naħseb li lan tal-budget Ewropew m'għandux ikun biss illi aħna l-flus nmexxuhom minn but għal ieħor aħna naħsbu li lan għandu jkun illi kull ewro li huwa investit għandu verament iwassal għall-iktar benefiċċji possibbli. Jiena naħseb illi stampa simili illi ngħatilna min-naħa tal-qorti tal-awdituri ngħatatilna wkoll mill-oecd skont l-aħħar stħarriġ u studju li sar min-naħa tagħhom milli jgħid illi l-unjoni ewropea fuq bosta għandha bosta informazzjoni fuq il-baġit u fuq il-hard data naħseb li aħna nkunu qegħdin Najtu nistgħu ninsabu fl-aħħar bażikament. Skużawni, ma tistax taqbes il-ħin eh, b'dak il-mod. Issa l-Reveli Moniti. Thank you, Chair. Jiena tfejt it televizjoni anzi xelt it-televiżjoni u smajt ħafna fuq il-larġes tal-Unjoni Ewropea. Jiena għat dejjem ħares lejn l-affarijiet isbieħ fil-ħajja. Aħna ħanitilqu mill-Unjoni Ewropea u jiena Brian u fil-ħajja ta' qabel kont ċer għall-Spanish għall-Scottish Audit Committee u daw il-figuri ma jitqux bija ir-rapport juri 2.6% bħala rata ta' żbalji, 4 biljun euro, 4 biljun euro eh, u iktar milli ċertu stati iħallsu eh, eh, għall-Unjoni Ewropea. Issa li noqogħdu nħallsu għal titjiriet għal personal biex imor eh, il-Ġamajka fuq budget ta'